biex tirċievi il-premju Sakharov illi ilu hawnhekk issa jistennija. Premju tassew mistħoq. Issa nixtieq nistieden il-rappreżentanta nisida l-Kummissarju biex jiftaħ id-diskussjoni fuq l-istrateġija għal-Bahar l-Iswed. Mr. President. Uh... Sur President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, jena kontenti li l-lum għandi l-opportunità illi niddiskuti għannom tal-rappresentanta Olja il-kooperazzjoni għall-isforzi għall kooperazzjoni reġjonali u l-perspettivi għall-żona tal-Bahar l-Iswed. Jena kontent li l-Parlament Ewropew qed jagħti attenzjoni għal dan ir-reġjun Il-żona tal-Bahar l-Iswed hija żona ġeografika distinta li hija rikka fil-riżorsi umani u naturali hija propju il bieb bejn l-Ewropa, l-Asja u l-Vant Nofsani u għaldaqstant ġoffri eh, opportunitajiet kbar fejn nisam identifikaw interessi komuni biex ikonna iktar kooperazzjoni pratika mill-2007 Meta daħlu fl-Ewropa l-Bulgarija u r-Rumanija, l-Unjoni Ewropea ġiet involuta b'mod dirett fil-kwistjonijiet tal eh, baħar l-Iswed u hemm ħafna opportunitajiet u ħafna sfidi Għalhekk aħna ħloqna sinerġija għal Baħar l-Iswed fl-2008 bħala il-kontribut tal-Unjoni Ewropea għal kooperazzjoni reġjonali. Kultant jistaqsuni jekk is-sinerġija għal Baħar l-Iswed mhix qed tiddublika sħubija tal-vant. U tweġiba tiegħi hija le, żgur li le. Is-sħubija tal-vant trid qarreb l-ġirien tagħna tal-vant lejn l-Unjoni Ewropea permezz ta' Assoċjazzjoni Politika u Integrazzjoni Ekonomika. Is-sinerġija tal-Baħar l isbet trid illi Itqarreb l-Unjoni Ewropea lejn il-Bahar l-Iswed permezz ta' kooperazzjoni reġjonali. Imma nixtieq nżid xi kummenti personali. Hemm ovvjament interazzjoni bejn il-sħubija tal-Bahar l-Iswed u s-sinerġija għal-Bahar l-Iswed. Aħna żviluppajna il-sħubija għal bahar l-Iswed u għanna issa relazzjonijiet tajbin mal-imsieħba tagħna tal-vant u dan jatina opportunità għal din is-sinerġija tal-Baħar l-Iswed biex issir strument reali li toffrilna l-sinerġiji għal politiki tagħna f'dan ir-reġjun li niġbru fl-imkien dak li aħna qegħdin nibnu iktar Unjoni Ewropea fil-pajjiżi ġirien qed noħolqu sinerġija mal-kooperazzjoni transkonfinali u anki permezz tal-wol iktar attiv f'kuntest ta' kooperazzjoni iktar reġjonali. minkejja il-fatt li aħna għanna interessi qawwija fil-Bahar l-Iswed, per l-ambjent, affarijiet marittimi, sajt, enerġija, trasport, moviment u sigurta, aħna fokajna fuq il-ħolqien ta' tliet sħubijiet settorjali fl-osma tal-ambjent, it-trasport u l-enerġija. U f'Marzu tal-2010 nidejna sħubija għall-ambjent Barra minnek, aħna għanna wkoll program sostanzjali ta' kooperazzjoni transkonfinali fir-reġjun kif għadna kif għattilkom il-budget għal-2007-2013 program ta' għal-Bahar l-Iswet taħt l-element transkonfinali tal-istrument tal-sħubija zdiet minn 17.5% għal 25.7 miljoni ta' euro. It-18 il-proġett l-implementajna wara l-ewwel talba tal-proposti ikopru tliet prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u l-programm eh, għal uh, baċċin tal-Baħar l-Iswed 2007-2013. L-appoċ għal um, sħubijiet transkonfinali għall iżvilupp ekonomiku u soċjali, sim ta' rizorsi u kompetenzi għall ħarsin tal-ambjent u l-konservazzjoni tal-ambjent, appoġġ ta' inizjattivi eh, kulturali u edukattivi għat ta' ambjent kulturali komuni f'dan il-baċċin. Madana kollu aħna għadna ma minniex eh, progress ta' skem xtaqna fl-implementazzjoni ta' dawn it-tlet subijiet għalek wasal iż-żmien biex aħna nerġaw nirriflettu dwar kif nistaw immexxu l qoddim il-kooperazzjoni tagħna f'dan ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed. Għalek jiena kuntent illum li għandi dan l-opportunità li niddiskuti dan il-punt ma'kom. Għalġejjeni tal-istrateġija tal-Bahar l-Iswed irridu niżguraw li din tintlaqa tajjeb kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fost l-istati tal-Bahar li iswed li mhumiex parti mill-Unjoni. Fl-istess ħin aħna issa qegħdin ukoll nirriflettu dwar kif nistgħu nagħtu ħajja ġdida lis sinerġija tal-Bahar l-Iswed bħala pass naturali lejn strateġija għal-ġejjeni. F'din il-ħidma aħna se nżommu tliet affarijiet f'moħħna. L-ewwel irridu natu ħajja ġdida lill-approċċ tal-Unjoni Ewropea għallejn il-kooperazzjoni fiż-żona tal bahar l-Iswed b'tali mod illi jisu jieħu f'konsiderazzjoni il-relazzjonijiet differenti li għandna mal-pajjiżi madwar il bahar l-Iswed. Għandna pajjiż kandidat li hu Turkija, imsieħeb strateġiku li hija Russja, Umbat għanna u koll imsieħba fiħdan il-sħubija tal-vantiġ fil ukraina ukrajina Repubblika tal-Moldova, Georgia, l-Armenja u l-Azerbajġan. Ridu koll nżommu f'moħna u koll li kultan dawn il-pajizi għandhom relazzjoni diffiċli bejnietom jew inkella ma' pajizi illi huma ġirien ta' dan ir-reġjun tal-Bahar l-Iswed. It-tieni net irridu nkoll inqisu l ofsa eh, ta' kooperazzjoni f'dan ir-reġjun man memx għalfejn noqogħdu nagħmlu xogħol doppju fil-qasam tal-ambjent il-Kummissjoni għal baħar l-Iswed hija um, attur importanti u l-Unjoni Ewropea tittama illi tkun aċċettata bħala membru sħiħ dal-waqt. Aħna nixtiequ ukoll insaħħu l-impentana fil-organizzazzjoni tal-kooperazzjoni ekonomika fil-baħar l-iswed, spot partikolari fil-kontest tal-laqa olja li se tfakkar l-20 anniversarju se ssir fi Istanbul fis-26 ta' Ġunju. Ġifiri, sinerġija għal baħar l-iswed li tkun imsaħħa u iktar impenn ma' din l-organizzazzjoni se jagħtu opportunitajiet kbar għal kooperazzjoni prattika għal um, kooperazzjoni pratika li tista' tiżviluppa u twassal l-iktar ukoll għal aktar dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u Russja, l-Unjoni Ewropea u Turkija u eh, attur importanti fir-reġjun imbagħad fl-aħħar u l-iktar ħaġa importanti huwa li aħna rridu nużaw is-saħħa li għandha l-Unjoni Ewropea u l-opportunitajiet li joffrinna trattat ta' Lisbona biex niġbru flimkien il-politiki u l-istrumenti interni u esterni nasa nkompli niddiskuti eh, mal-Parlament fuq ir-reġjun tal-Baħar l-Isbet tkompli bil riflessjonijiet dwar kif aħna nistgħu nsaħħu eh, l-approċċ politiku tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' dan ir-reġjun daqshekk importanti. Grazzi. is sur Ungarjanu, l-ewwel kellim. Sur President, bħala rapporteur fuq il-Bahar l-Isbet għal din il-Kamra nikkonferma li għaddew 15 il-xar minn meta din il-Kamra talbet għall-adozzjoni ta' strateġija tal-Unjoni Ewropea għal baħar l-Iswed li uh, taġġorna s-sinerġija għal bahar l-Iswed. Meta tnidi din is-sinerġija fl-2008 l-istennijiet kienu kbar. It-tnedija ta' sinerġija għal bahar l-Iswed kienet kella ħafna merti l-ewwel illi uh, tamel il, dan il-reġun bħala reġun separat fil-politika tal-Unjoni Ewropea u um, attur importanti ħafna għall-Unjoni Ewropea. Imma wara dan iż-żmien kollu xorta r-riżultati huma diżappuntanti dan ir reġjun tal-Baħar l iktar jiġbaħ ħofra sewda ebda rapportar globali fuq l-implementazzjoni ta' sinerġija eh, ma seħ mill-2008 ebda politika koerenti jew dokument wara eh, ma ta' informazzjoni dwar ir-reġjun tal-Baħar l-Iswed, it-tieni net l-sfidi f'dan ir-reġjun mhux qegħdin hemmhekk jistennew lil kummissjoni biex tibda tikteb xi dokument jew tagħmel xi ħaġa il-Bahar l-Iswed eh, hija ġabra ta' kriżijiet u tensjonijiet potenzjali minkejja dak li qed isir fl-ambjent u l-politika tas-sajt u tal eh, dik marittima ma nistax nitkellmu dwar progressi fil-qasam tas-sigurtà u l-enerġija. Darbtejn fl-2008 u fl-2011 il-Parlament Ewropew talab titjib ta' sinerġija l-Bahar l-Iswed u għadna nistaqsu. Il-Kommissjoni beħsieba tfassal strateġija ta' dan it-tip. Grazzi. And um, the next speaker is Mr. Rushek. Mr. Rushek. Grazzi ħafna, President, kollegi, ir-reġun tal-Bahar l-Iswed huwa reġun ta' importanza strateġika diġa smajna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, pajjiżi kandidati bħat Turkija, l-imsieħeb strateġiku tagħna r-Russja u hemm ukoll pajjiżi li jagħmlu parti mill-viċinat tal-Vant. Għalhekk huwa f'interess tagħna illi noħolqu iktar eh, sigurtà, stabilità u prosperità f'dan ir-reġjun kollu kemm hu. Iva, hemm konflitti friżati f'dan ir-reġjun. Konflitti li ilhom ifriżati xuħut minnhom għal aktar minn 20 sena Xanna namlu f'dan ir-reġun naħseb illi l-approċ li semma il-Kummissarju li nappoġġaw xoħut mill-politiki settorjali pal dik ta' trasport, turizmu, enerġija, ambjent. Huwa approċ tajjeb għaliex jekk aħna nħarsu lejn ix-xogħol il-bisek jew l-assembleja parlamentari tal-organizzazzjoni eh, ekonomika l-Baħar l-Isfet huma Eh, dawn huma l-elementi li qed jeżaminaw dawn l-organizzazzjonijiet hemm kunċetti bħal pereżempju li jinbena highway eh, fil-Bahar l-Iswed li eh, portijiet ukoll li titkabbar fiduċa bejn il-pajjiżi f'din iż-żona insaħħu nkabru turizmu, insaħħu il-settur tal-enerġija, inħarsu iktar l-ambjent u permezz ta' dan l-approċ pass pass nistaw li kontribwixxu forsi għas-soluzzjoni ta' xaħut mill-konflitti frizzati f'dan ir-reġjun. Ġifiri f'kelma waħda l-approċċ li prezentanna l-Kummissarju huwa eh, xira għanna nappoġġawh u kollegi naħseb li aħna u kollha rridu nkunu iktar attivi għal dak li rigwarda l-kooperazzjoni, kooperazzjoni tal-Parlament Ewropew mal-Pabsekis. Grazzi. Sur Molza. Toħod li wara dan.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 herr kommissar meine damen und herren! Ich... president sinjuri jiena naqbel li hawnhekk l-idea li ndaħlu npettu ġdid dak li huwa strategija li strategija tal-baħar iswed u jina grata għall evalwazzjoni onesta tal-status quo l-affarijiet kif huma bħalissa. Ma nistgħux bażikament nqogħdu ntabtfu fuq spallej xulxin dawn il-pajizi għedin jisiru ktar importanti kull ma jmur minħabba il-fat um, li huma viċin ħafna tagħna ħabba r-rizorsi tagħhom l-enerġija d-Danubju eh, jidħol fil-Baħar Iswed. Dan huwa dinja xmara Ewropea. Importanti li aħna nagħtu kontribut tagħna għal dawn il-pajjiżi f'dan ir-reġun. Importanti li nikorna l-attivitajiet li ta' membri fir-reġun u mhux kulħadd qed jagħmel affarijiet u fatti tiegħu. Aħna rridu naraw illi ikonna eh, stabilità l-riżorsi tal-enerġija tal-Unjoni. Nitkellmu dwar diversifikazzjoni wkoll tal-provvisti tal-enerġija, nitkellmu dwar il-proġett ta' diversifikazzjoni tal-pipeline il-problemi wkoll hemm bejn ir-reġjun tal-Baħar Iswed u dak Kaspjan. E, Salib tal-Ewropa kif ukoll tal-Levant Nofsani u l-Azja ċentrali u kol kwistjoni tal-ekonomija, tal-enerġija, stabilta u sikurtà. Nilqa l-idea li nemżu aktar importanza għal dan l-approċ. Grazzi, Sinra Kalfin. Sur Kalfin. Kummissarju Stmat. Jiena naqbel ma' kull ma' tinti dwar il-reġim tal-Bahar Iswed u koll opportunitajiet illi għandha l-Unjoni f'dan ir-rigward. Jiena kuntent illi tama għal progress dan ir-raġun kif qed inti sfortunatament l-iżvilupp ta' dan is-ħubija tal-vant Issa warbet dan il-proġett tal-Sbaħar Iswed u ma tantx sar xogħol dwaru. Jiena kontent li inti semmejt l-importanza tal-parċiċipazzjoni tal-Unjoni f'dan iżvilupp reġjonali mhux biss fil-enerġija, l-ambjent u trasport, imma anke fil-kuntatti tal- bejn in-nies, it-turizmu, l-kultura u edukazzjoni importanti li kummissjoni li għamlu għanijiet speċifiċi u li warbu fondi. Inkella ma ħedri xejn. Thank you, Mrs. Tikal. Thank you, Mr. Chair, Mr. Commissioner. Reġuna Mori Negra. Grazzi. Sin Tikal. Il-donar l-importanza kbira għal tal-reġjun tal-Bahar Iswed għal-ħabba fatt li um, ħafna rizorsi ħabba l-fatt li uh, jinsab irrib il-Bahar tal-Kaspju kif kol um, l-Azi ċentrali. U dan għalek jamlu għattur importanti ħafna. E, dak l evaluazzjoni tal komissjoni rigward strategija tal-Bahar Iswed jina Dwar dan dejjem sħat fuq il-valur miżjud Ewropew tal-importanza tal-kurutur tal-gas naħta naħat isfel biex kunem iktar stabilta u sikur tal-Unjoni għadak li l-enerġija. Dan inizjattivi palmija il-pipeline ta' Nabucco kif u jew dik transadriatiku jew kella tal-Greċja Eh, Azerbaijan u l u l-konnezzjoni bejn dawn it-tlieta eh, juri li impen tal-Unjoni dan il-qasam tal-Baħar Iswed dan ir-reġun u l-ħtieġa għal iktar kooperazzjoni bejn dawn il-pajjiżi ta' dan ir-reġun. Na il-Komissjoni biex jagħtik importanza jkollna pjantazzjoni. Grazzi, taħt il-kaġġija għandix nirba zisku. Grazzi. Sur President, din l-importanza strateġika tal-Bahar Iswed hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jkontesta din hija xi ħaġa eh, li hija importanti fuq livell eh, ġenetiku, kulturali, tal-enerġija, tat-trasport, tal-politika tal-ġirien, kif ukoll ehm, affarijiet u relazzjonijiet esterni. Jiena lek nemmen li strateġija tal-Bahar Iswed fir-reġun mhijiex eh, għażla imma hija ħtieġa. Aħna irridu nindirizzaw il-żida ta' stabilità f'dan il-reġjun billi insolfu dawn il-konflitti. Il-problema il-din il-valvazzjoni u kotti tintuża biex insolvu problemi ta' enerġija f'dan il-qasam. Rumanija tappoġġa politika attiva, profonda uh, u uh, mifruxa għal-reġun bahar għal tal-Bahar is-Suez u ta' Danubju. Nisqu l-importanza dan il-kontest importanti l-kooperazzjoni. Jena nitlob il-Kommissjoni biex joħorġu f'proġett għal-strategija tal-Bahar is-Suez. Grazzi. Dziękuję za słowa, vážený pan predsedajúci, vážený pan komisar. Jednu z významných hospod... Grazie. Prezydent, komissarju jgħid l-Onorevoli Paxka. Il-partijiet tagħna huma essenzjali li dawn jiddaħlu prodotti importati, pereżempju jew jippermettu li jkun hemm esportazzjoni ta' prodotti barra minn xtutna għalhekk li nsaħħu dawn il-partijiet huma essenzjali u eh, mhux qed nitkellmu dwar bisporti ta' Malkosta. kosta manki dawk eh, f'rotta tal-mijiet interni bħal huwa għad Nubju u eh, li xi mara importanti ferm għalhekk ta' importanza ekonomika enormi illi nikkoordinaw nikkoordinaw li aħna nikkoordinaw is forzi tagħna ta' strateġija tal-baħar iswed ukoll għaliex dawn huma kollha affarijiet li huma marbuta wet mal ieħor speċjalment meta nitkellmu dwar id-Danubju u d-Delta. Hemm sinerġiji bejn dawn iż-żewġ dokumenti tal-Unjoni li tista' turi li aħna nistgħu nużaw ma' taħjar riżorsi tagħna li hu fl-interess bażikament tal-Ewropa kollha. Grazzi Sir Luman. Grazzi, ir-reġun tal-Bahar Iswed huwa immamul minn riżorsi rikki ferm u li jista' jwassal għal u miftuħ ta' suq għal 350 miljun konsumatur ma jrid ikun hemm kooperazzjoni msaħħa bejn ir-reġun ta' pajjiżi tal-Bahar il-Bahar Iswed kif ukoll il-żona iktar mifruxa. E, forsi nistgħu nippromuvu dimensjoni tal-Bahar Iswed ma taħjar fil-dawl tal-politika tal-ġirin tal-Unjoni. Il-parti estiża tal-Bahar Iswed hija parti wkoll minn din il-kooperazzjoni ta' ġirin. Iżda ma tantx għandha rwol fil- fil-politika nifsa tal-Kommissjoni dan ir-reġun jista' jwassal għal iktar kooperazzjoni reġjonali billi u strateġija Ewropea għal sa Baħar Iswed u nibdew mis-sinerġiji tal-Baħar, sinerġija tal-Baħar Iswed bħala tlestija tal-strateġija tad-Danubju. Grazzi. Grazzi, Signora Tikaw. Kummissarju, għandi mistoqsija. Għal ma marittimi fil-Bahar Iswed manna bda linja finanzjarja fil-MFF palissa. Minkejja li għanna linja ta' finanzjament għal kull tip ta' bahar iħor Ewropew. Iġifiri jina nishtiq li kunem memorandum ta' ftajim għal kulturi fil-Bahar Iswed u nitlob il komissjoni tiftaħ l-linja budgetarja attenti biex nifinanzjaw dawn il-kuruturi li tiġbaħ dawk li hemm għal baħar Baltiku tat Tramuntana u tal-Mediterran. Barra minn dan, m'hemm ebda ftajim globali imma biss temiet bilaterali rigward il-ġestjoni ta' stokkiet tal-ħut fil bahar Iswed, aħna neħtieġu appoġġ tal-Kummissjoni sa biex ikonna dialogu reġjonali nkun nistgħu naħdmu fuq strateġija marittima komuna fil-qasam tal-Baħar Iswed u il-pajjiżi kollha involuti għandhom jieħdu sem. Mela nalqu u kaċċijaj u rappresent per essere Sinu għaxin mux edon ek naddu minu fi għas-sinjura Fule. Sur President, memri onorevoli, nir-ingrazzjakom Ningrazzjak aktar dawn il- diskussjoni qasira iżda li ta' ispirazzjoni dwar il- sinerġija u strateġija tal-Bahar Iswed. Jien nemmen illi flimkien sinerġija tal-Bahar Iswed inkluż il-firxa sħiħa ta' kooperazzjoni transkonfinali Is-strateġija marittima integrata tal-Unjoni Ewropea u il-strateġija tad Danubju jistgħu flimkien jibnu approċċ koerenti lejn il-Baħar Iswed. U li jekk nkompli ma dak li għall aħħar kellim nistanżit li il-kollega tiegħi Marja Dan Manaki Eh, b'dis proċess biex jara illi tarak li kunem illi pajzi kollha huma attivament involuti biex insawru aġenda komuni illi twassal ukoll għal ġestjoni sostenibbli tal-ħut. Il dawn il ħekran konferenza fuq l-affarijiet manittimi se jsir f'Novembru u din is-sena. Ħajkun hemm kooperazzjoni eh, importanti jkun kooperazzjoni ta' pajjiżi interessati tal-Unjoni kif ukoll imsejħbat tal-Baħar Iswed. U li tkellmu dwar dawn is-sfidi li hemm fir-reġjun pa' trasport, l-ambjent, il-politika marittima tal-ħut u tas-sajt u eh, l-edukazzjoni. U dan kollu jista' jwassal għal iktar livelli msaħħa ta' fiduċja u konfidenza dwar il- Eh, reġun tal-Bahar Iswed. L-Unjoni Ewropea trid eh, terġa' tirrevedi l-interess tagħha fir-reġjun inkluż il dimensjoni politika, ekonomika u soċjali u jrid tiddiskuti kif tista' tiksibhom l-aħjar mod. U għalhekk aħna nserħu fuq il-appoġġ sħiħ tal-Parlament Ewropew u qegħdin nisilgħu bil-ħerqa rakkomandazzjonijiet li ġejjin. Nixtieq infakkar anzi uh, nsaraħ moħ il-parlament illi aħna l estid li aħna nibqaw naħdmu fuq eh, di strategija imma jrid ikun fuqtu. U saffrattant, qegħdin naħdmu fuq l-elementi kollha li jiena semmejt. Jiena smajt dak li kellkom xi tgħidu xi minnkom u jiena sniħat l-impressjoni minn ma il-kwistjonijiet ta' sekurata tal-enerġija, per eżempju. Il-kwistjoni tal- kooperazzjoni reġjonali. Id-demokratizzazzjoni di iskometejtu li mhix eżistenti għal istrateġija tal-Baħar Isod mhux qedem, imma mhuwiex minnu dan. Aħna qegħdin naħdmu sfiq fuq dawn il-kwistjonijiet jiena il-punt dwar sobija tal-Vand li ġi żviluppat tip ta' politika fejn aħna qegħdin nibnu l-għat l unjoni Ewropea f'dak ir-reġun. Punt interessanti dan id-dibattitu tagħna fin istituzzjoni kif ukoll mal-membri tal-Kunsil huwa li eh, hemm ħafna nies li qegħdin jitolbu din istrateġija l-qafas għall-qafas nazzjonali li jiġi mwaqqaf. U dawn qegħdin jiġu mistidna minni biex ittuni idejat konkreti. Brabta ma dak li tiġi qed iseħħ. Kif tistridu taraw din l-istrateġija tiżviluppa il-pilastri, is-sura li tittieħu, is-struttura, kif Għana s-sina għanna problema għanna nuqqasi kbir ta' idejat tajbin. aħna mhux qed nitilfu il-ħin, aħna qegħdin safratan naħdmu fuq din il-relazzjoni mal-imsieħba tagħna fir-reġun. Qegħdin nieħdu l-ħin tagħna ta' posta qegħdin insaħħu l-kooperazzjoni transkonfinali u aħna qed ser naċċertaw li issa wara trattat tal-Lisbona l-Unjoni Ewropea kunna taqdi rwol aktar effettiv f'dak li huwa il-kooperazzjoni reġjonali. Nirringrazzjakom tal-appoġġu ta' kontribut tagħkom. Vielen Dank, Herr Kommissar Fühle. der Aussprache. Grazie, Kommissarju. Malanal nagħlqu dan id-dibattitu. Naddu mela għad-dibattitu konġunt fuq il-negozjati fil-permit assoċjazzjoni fejn l-Unjoni, l-Azerbajġan u l-Armenja l-Unjoni Ewropea u l-Armenja wkoll. Naddu għal